Nistuktaw bid-dibattitu naddu issa għal punt li jmiss tar-rapport Kaja Kallas u Evin Gebhardt fuq lat dwar issu uniku digitali. Ser nistennew li jittihdu ir-ritratti biex inkunu nistaw inkomplu inselmu koll il-President Juncker. Dicevamo eh, l'ordine del giorno verso un atto per il mercato. Mela, l-att dwar s suq uniku digitali nibdew bl-Onorevoli Kallas. Thank you, Mr. Chair. Uh, first of all, I would like Grazzi, l-ewwel net. nirringrazzja l kull min kien involut dan il rapport Mod partikolari il-co-rapporter Gebhardt u il-shadow rapporters kollha. Qed nħogost ħafna illi dan ir-rapport jgħid maċċar ċar illi għandna bżonn politiki favur l-innovazzjoni u d-digitalizzazzjoni fl-Ewropa. Jekk irridu nagħtu l-kumpaniji l-opportunità li jinnovaw ruhom, irridu nadulhom sinjali li aħna nappoġġaw l-innovazzjoni ħafna drabi l-kumpaniji nataw parir illi jinsew il-prodotti antiki tagħhom u jagħmlu spazju għal dawk ġodda. U dak japplika naħseb għalina wkoll. Jekk għandna affarijiet li ma domx eh, bżonn jużi, irridu ninsewhom u jew inkella nagħmlu reviżjoni tagħhom. Qed nieħu gost li hemm ukoll appoġġ l-ekonomija kollaborattiva, imma imma kon referenza lejn l-ostakoli li hemm li huma maħluqa illi ifixklu it-kabbir u mhux jaddottaw il-qafas esistenti biex jassiguraw il-kompetizzjoni, irridu inżommu f'moħħna illi l-kumpanija multinazzjonali għandhom l-għodda biex ikunu konformi mal-regoli eh, differenti. Iżda l-ekonomija Ewropea bbażata fuq intrapriżi żaru medji u dawn huma dawn l-intrapriżi li liżjed ibatu minħabba dawn l-ostakli. Allura jiena nistenna illi l-Kummissjoni ikolla approċċ proattiv biex iżżomm l-integrità tas-suq waħdini. U dan huwa bżonn jismux biss għall ekonomija kollaborattiva iżda anka għal mewġa li jmiss ta' innovazzjoni. Ehm, per eżempju fil-qasam tad data jekk l-Ewropa ma jkollix pjan dwar dan, jekk ma jkollniex approċċ eh, konġunt dwar iċ-ċiber sigurtà u dwar il-flussijiet ta' tal-data per eżempju, Mela ekk aħna ser nitilfu l-opportunità li vantaġġ mill-potenzjal. Dan huwa importanti għal tkabbir għal kompetittività jien qed nistenna li l-Kummissjoni taħdem ukoll biex tippreserva l-Internet bħala pjattaforma miftuħa u neutrali għall-informazzjoni. Billi nappoġġaw il-responsabilità tal-intermedjari ħanet ngħidu illi il-provedituri tal-internet m'għandhomx jagħmlu x-xogħol tal-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi, tal aġenziji tal infurzar tal liġi tal tal liġi importanti li niprevenu ċensura u li nħarsu il-ħelsin tal-espressjoni, ma naturalment kollox dependi anka fuq l-utenti jridu natu il-seta l-utenti jridu nassiguraw li ċittadini kollom kontroll aħjar fuq l-użu tad-dejta tagħhom. Iridu naraw li kunem bidla faċli bejn il dawk li provdu l-internet Iżda rridu naraw anka illi l-utenti kollhom livell ta' sigurtà minimu bħal pereżempju eh, encryption u software updates. Din hija parti mir responsabilità tagħna biex nagħtu seta lil eh, ċittadini ma skuri li aħna m'għandniex ngħidu ċittadini kif għandhom jgħixu ħajjithom x'għandhom jagħmlu li ma servizzi għandhom jużaw. U għalhekk illi il-grupp tagħna huwa kontra paragrafu 8 u nittama li l-kollegi appoġġjaw l-emenda 24 għaliex fl-aħħar mill-aħħar huwa l-individwu illi jiddeċidi meta ehm, jaqaf juża t-telefon. Irridu nifukaw fuq kif nistgħu niffaċilitaw il-ħajja tal-ċittadini. Eżempju tajjeb ta' dan huwa li government. Il-prinċipju illi nagħtu informazzjoni l-awtoritajiet pubbliċi darba u eżempju tajjeb ta' dan. U importanti li l-Parlament qed jitlob biex dan jiġi applikat. Hemm ħafna xnajt fuq rapport daqstant estis iżda ħani għafawek u nirringrazzjakom u ħerqana għad-dibattitu. Grazzi ngħaddu għal rapporter l-oħra l-onorevoli Gebhardt. schön, Herr Präsident. Äh, vielen Dank auch. Grazzi, President. Jena u koll nishtin ringrazzja li sinjura Kalas tal-appoċ taħħa u tal-fatt li ħdimna flimkien tajjeb ħafna. Naħseb li għamilna progress ukoll għaliex issa qed nitkellmu fuq l-ekonomija kollaborattiva li fil-bidu ma tantx kien xi suġġett popolari ħafna. Il-Kummissjoni laqqas kienet għamlet referenza għalih u naħseb importanti li dan inkludejnieh f'dan ir-rapport, u hemm ukoll il-kwistjoni tal-politika soċjali importanti ħafna fil-kuntest tal-ekonomija diġitali jekk aħna verament iridu nagħmlu passi l qudiem hawnhekk. Sinjuri, importanti ħafna illi is-suq uniku digitali jiġi stabilit tajjeb u bi spiritu Ewropew, Ewropej. Għaliex il-suq digitali ma jafx bi frontieri jekk xi ħadd irid jixtri irid ikollu il-protezzjoni xirqa. U naħsbu illi il-proposta mlesqa mill-Kummissjoni se tkun bażi tajba biex ikun hemm progress. Aħna qed nistennew li d-deċiżjonijiet imbagħad ikun negozjati għabbażi ta' dak li proponi il-Kummissjoni. U aħna mhux ser eh, naċċettaw li kien hemm regoli differenti għal xiri offline u xiri online dana eh, kieku jġib xi diffikultajiet l-intrapriżi saru medji u aħna nappoġġawhom iridu mhux infixkluhom. Allura irridu nnegozjaw mal-Kummissjoni dwar dan li aħna għandna perspettiva differenti fuq dan. Kollegi, naħseb illi eh, aħna u l-Kommissjoni għanna l-istess veduta fuq dan u eh, naqblu illi l-imblokkar ġeografiku mhuwiex aċċettabbli huwa intollerabbli illi il-konsumatur ma jkunx jista' juża s-suq intern għaliex ikollu l-indirizz ħażin, in-nazzjonalità ħażina, jew inkella il-karta ta' kreditu tagħhom inħarġet minn eh, pajjiż ħażin. Dikka ma tkunx Ewropa ta' ċittadini laqqas ta' tal-ħessin tal-moviment, dik maħna mux dak ridna, ħna ridna Ewropa ħilsa, u allura ek rridu naħdmu flimkien biex niksbu dak kollu illi nistaw. L-istess nistaw najdu għal kuntat digitali għal darboħra palissa għaw wis eh, frammentazzjoni u dina miġ aċċettabli. Mela rridu nassiguraw illi il-modelli ta' negozju illi għanna illi spissi waslu eh, għal monopoli. Irridu nassiguraw li dawn ma jkunux hemmhekk. Irridu naraw li xi ħaġa li tapplika fl-Istat Membru tapplika fil-bqija tal-Istati membru x'inkellu ma jkollniex l Unjoni Ewropea u laqqas eh, ħelsin tal-moviment li għalina tant għal qalbna. Kollegi? erba minuti għandi biss ma nistax nitkellem dwar kollox dwar eh, il-punti kollha msemmijin f'dan id-dossier ma kien hemm xi punti kontroversjali waqt id-diskussjonijiet li xtaqt insemmi. Per eżempju, il-punt tal-e-government. Awek, irridu naraw li kunem iżjed simplifikazzjoni u dinja digitali permettina namlu hekk tippermetti din simplifikazzjoni l ula rridu nagħmlu hekk. F'dawra prinċipi rridu naħsbu tajjeb fuq, u għaliex hemm ukoll kwistjonijiet ta' protezzjoni ta' dejta involuti u ċertu anka eh, prinċipji kostituzzjonali f'ċertu stati membri mela rridu noqogħdu b'sebba bit-tajn. Mela aħna naqblu fil-prinċipju iżda rridu noqogħdu attenti illi il-protezzjoni tad data ma tmurx kontra prinċipji kostituzzjonali f'xi pajjiż. Sfortunatament diġà użajt il-ħin kollu li kelli allokat, għandi ħafna punti oħra x'kieku nixtieq nagħmel iżda ser intemm biex nirringrazzja dak kollha li kontribwew eh, fostom il-korrapporter tiegħi iżda anke shadow rapporters u il-bqija ta' dawk illi taw il-kontribut tagħhom. Ħadna gost ħafna nagħmlu din il-biċċa xogħol kien kostruttiv u pożittiv ħafna. Mela smajna mek li rapporters Nsalmu kol il-pubbliku li tissegwi dan id-dibattitu interessanti ħafna ngħaddu issa l-kellima fissem il-Kumitati l-Onorevoli Soru fissem il-Kumitat Ekon. Grazzi Sur President, Onorevoli Kollegi. Il-Kumitat Ekon aħna dan is-suġġett ippruvajna nifoka fuq ċertu punti prinċipali. Anke minħabba l-importanza ta' dan is-settur li twasal 400 biljon eh, euro fis-sena u tista' twasal 3 miljun u 800,000 posta xogħol fl-Ewropa. Iffokajna fuq id-dritt tal-aċċess u li jkun hemm sistema ta' governance madwar l-Ewropa u li jkun hemm drittijiet ta' ċittadini li jkunu rispettati. Nizgulaw u koll l-armonizzazzjoni fiskali li hija ta' priorità li jekk irridu illi ikolna tmexxija kif suppost tal impejzi u tal-kabbir tal-e-commerce fukana u koll fuq li nizguraw fuq l-skills digitali li kolna iktar minn dawn l-skills kif fuq it-taħriġ anke post tax-xogħol. Anke fuq l-innovazzjoni biex jinħolqu imprizi ġodda u biex dawk eżistenti jikbru biex dawn ikunu anke jistaw jikkompetu fuq livell globali. Tkellimna wkoll fuq il-monopolji ġodda li malajr jikbru minħabba l-karatteristiċi partikolari tal-imprizi online. Grazzi tas sew l-onorevoli Steinruck għal minuta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 Eh, kellu jħol l ta' xogħol fidejh, ma sepp l-affarijiet kienu jimxu b'mod differenti ma' somma nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Gepard li tkellmet dwar digitalizzazzjoni eh, u tal-li saħqet fuq dan il-punt eh, tefatu bħala priorità ċertament ma nistgħux inwaqfu l-era digitali ma nistaw intu xeħta differenti Iridu naraw li naraw ximpat id-deċentralizzazzjoni kolla fuq eh, l-isfera soċjali, iridu eh, nikkonsidraw ukoll esempio, tal-imtu l-ħajja, l-istituzzjonalizzazzjoni tiegħu, is-settur ta' taħriġ vokazzjonali jew rridu naraw naqraw kol kif dan ħajfetwa l-ekonomija tagħna. Rridu diġà nibdew nħarsu minn kif qed jefetwa il-ħajja tagħna illum. U dan biex fil-ġejjeni jista' jkun um, u għal anke xogħlijiet uh, sostenibbli. Grazzi lil Norveri Steinrock. Uh, issa il-kelim li jmiss uh, il-rapport tal-Komitat Trans. Signora Kjellanen. Iva, grazzi lil daw kollha li għaddu sem f'dan il-rapport eh, proset li jirnexirna naħorġu b'vuċi wieħed eh, fuq eh, dan is-suġġett nafu illi hemm benefiċċji kbar illi fi settur ta' trasport u ta' loġistika naqilbu għad digitali sab dan jagħmel mis-settur servizz iktar mixħut lejn il-ġejjeni u sikur. it-titjib fis settur ta' data u kollen li settur ta' trasport kien hemm tibdiliet eh, fid-domanda u l-offerta ta' servizzi ta' trasport grazzi propju eh, għal żviluppi fl-isfera digitali u ek kif nimxu lejn eh, servizzi ta' trasport digitali u importanti li jkun hemm regoli komuni li jfokaw fuq il-konsumatur. Grazzi U issa is-sinjura Kamevert għal żewġ minuti. Iva, eh, il-bidla radikali eh, ta' digitalizzazzjoni nistaw narawa fil-mezzi eh, ta' xandir. Ah, naħseb li fil-fat bidħula tal-internet Eh, il-televizjoni eh, u mezzi oħra waqaw lura ħafna mill-opinjonijiet fil-fat eh, jiformaw ruħom fuq l-internet u għallura naħseb li settur digitali ħajjejn biex natu li soċieta tagħna xaħta ġdida. Irridu naraw illi ikun hemm aċċess għal kulħadd għall informazzjoni online id-direttiva fuq eh, l-OMS ehm, rridu eh, naraw li taddim baħro rridu u ukoll li eh, id-digitalizzazzjoni toffri settur kulturali divers hemm il-kwissjoni tal-drittijiet tal-awtur li wkoll irridu natwa importanza il-valur tal-ħolqien artistiku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 puhemies haluan myös kiittää kaikkia raportteja. Sur President, jena nishtiq nirringrazzja l-rapporters kollha, l-kumitati kollha għax-xogħol eċċellenti. Il-PPE jati, eh, l-appoġġ tiegħu eh, rrit tassew ħaffef l-adozzjoni eh, biex ikonna l-ħolqien ta' dan is-suq uniku digitali. ma rridux naqgħu lura wara li amerikani u ċiniżi eh, rridu ta' sew investu però f'networks ta' veloċità għolja, rridu niżguraw li servizzi digitali tagħna ikunu eh, joffru l-istess vantaġġi vantaġġi bħal dawk tradizzjonali. Rrid eh, rridu naraw li l-qafas regolatorju wkoll wassal għal soluzzjonijiet innovattivi madwar l-Ewropa irridu nizguraw li kunu flessibbli u li l-opportunitajiet eh, li joffri l-internet eh, inħarsuhom iktar mill jinqodu nħolqu iktar u iktar regolamenti. Il-konsumaturi u negozji it-nejn jishtiqu li kunem hemm dan il-moviment ta' servizzi digitali u għalhekk aħna kontra il-geoblocking settur eh, digitali eh, uniku eh, biktar minn 500 miljon ċittadin huwa ċans kbir li negozji speċjalment li dawk żaru tassew nittamaw li dan iseħħ. Grazzi. il grupp politiċi qegħdin jesprimu l-opinjoni tagħhom għalek ma jagħmilx sens li naċċettaw il-blue cards bħalissa ejja nistennew id-diskussjoni imbagħad ikollna l-blue cards hemmhekk. Naddu issa għas-Soċjalisti u Demokratiċi l-Onorevoli Kumpula Natri. Jekk joġbok Mija Petra. Sään haasteita. Mistä investointeja, mistä Euroopalle kasvua, mistä... Grazzi. Em, sfidi ta' investiment, eh, ta' tkabir eh, u ta' xogħol kif ukoll ta' servizzi pubbliċi. L-isfida ukoll għal futur ta' tagħna Nasib li suq uniku digitali joffri opportunità kbira. Ħna nikkonsideraw DSM eh, bħala opportunità biex nħol u eh, kabir u xogħol nafu li dan huwa settur Tara li kiber ħafna iktar minn setturi oħra l-ura u importanti li l-Komissjoni ta' priorità li dan is-suġġett skont il-Kumitat tagħna issa naħseb li għandna pedament tajjeb biex ikonna soċjetà digitali eh, iktar sigura u iktar ġusta hemm ċertament eh, ostakli l wieħed irid jeleb eh, partikolarment eh, l-aċċess għas servizzi digitali kulħadd irid ikollu aċċess jekk huma servizzi pubbliċi jew nkella jekk huma fruti mill-privat. Rridu niskuraw li dan suq uniku digitali ma joħloqx esklużjoni soċjali, però dan jitlob il-kontribuzzjoni tagħna l-koll. Importanti li ninvestu uh, fil-networks ta' telekomunikazzjoni 5G. Rridu niżguraw li uh, l-Ewropa għandha l-iktar infrastruttura sigura u avvanzata madwar id-dinja. Il-pakket li ġi adottat jappoġġa wkoll l-innovazzjoni Ewropea, l-iżvilupp ta' infrastruttura kritika kif ukoll internet iktar sikur biżiet finanzjar Ewropew biex nkunu nistaw nifinanzjaw dawn l-inizjattivi. Soluzzjoni Ewropea hija dik li neħtieġu li li għax eh, għal xejn nitkellmu dwar servizzi digitali jew kella su ehm, jekk eh, dan ma jkunx eh, japplika madwar l-Europa. Rridu nisguraw li kolna il-valur mizjut, valur mizjut jinsa fil-fat illi dan eh, issu ikun jista jintuża minn kull ċittadin Ewropew. Rridu ninvestu f'servizzi eh, ta' veloċità għolja li wasal għal prodotti innovativi. Jekk jirnexxinna, jekk jirnexxinna, jekk l-industrija tagħna jirnexxiela, Allura tassew eh, nizviluppaw irwieħna eh, bħala inġinier nista' nibqa' dejja fuq eh, il-bidla teknoloġika, pero dan issu uniku digitali u wkoll dwar tibdil fis-soċjetajiet tagħna li jeħtieġ allura tmexxija politika soda. Għal grupp SND huwa importanti li dan issu jatina ċansijiet ġodda f'termini ta' xogħol, ta' servizzi, eh, fl-iżvilupp eh, anke ta' dawn it-teknoloġiji eh, li jilħaq żoni remoti u dan irridu nagħmluh in kooperazzjoni mal-bqija ta' soċjetà għal minuta u nofs issa is-Sinjura Ford għall-ICR. Grazzi, jekk aħna rridu jinnexxu f'din id-dinja kompetittiva rridu tassew nisfruttaw il-vantaġġi taħħa rrid konna pjattaformi eh, li jgħinu it-kabbir ekonomiku. Rridu nindirizzaw pero eh, punti soċjetali u eh, ambientali, iva, iva, hemm bidliet ehm, li jeħtieġu distenzjoni bejn kif konna naħdmu fil-modi u kif naħdmu issa bil-konsumatur u l-industrija imma kull regoli illi aħna indaħlu irridu naraw illi tappoġġa suq ukoniku digitali u mhux teddu eh, irridu nindirizzaw riski ejja eh, ma nitfawx eh, il-break eh, eh, fuq din il-mixja pozittiva. Naħseb illi hawnhekk qegħdin fi illi jiena nappoġġa sfortunatament uħut mill nazzjonijiet tal-Kummissarju ma tantx jagħmlu sens il-proposta għal xiri digitali toħloq mm, żewġ strutturi ta' bejħ online u offline Smien meta rridu naraw illi rridu niksbu il-fiduċa tal-konsumatur. Naħseb illi id-dejta hija kruċjali, rrid tkun regoli ċari, rridu naraw illi naħmu sew id-dejta li għandna u xi ħaġa li tħassibni hija il-situazzjoni tal-kumpanija żgħar u medja. Naħseb illi l-fat jipprovaw jaġġel leġislazzjoni tard bil-lejl ta' malajr mhuwiex il-mod kif isiru eh, l-affarijiet. Nafu li għandna konsumatur, nafu li għandna iktar minn 500 miljun konsumatur, 28 stat membru u naħsbu illi eh, f'din eh, id-dinja digitali minn frontieri iridu tassew inħarsu madwar il-globu u l-protezzjonizmu mhuwiex ħajaħdem. Signora Karanzova għal żewġ minuti. Annom tal-alde. Grazzi, grazie sur eh, President eh, Aziz Komissarju, eh, kif rivoluzzjoni Industriali għamletna meċxejja, tafatna fuq daw dim naħseb dan is-suq digitali u kol jista jgħin it u xol fl-Europa naħseb il dinija l-industrija rivoluzzjona rivoluzzjoni Industriali ġdida. U eh, <laughs> imma eh, qed naraw vuċijiet ta' protezzjonizmu, eh, vuċijiet li jmorru kontra mm, l-investiment f'modelli ta' negozju ġodda. Nafu li min ħajbqa l-art u min mhux imma llum naħseb jekk irridu tassew nżommu mal-standards ta' jxien li għanna bħala soċjetajiet irridu tassew napoġġaw din revoluzzjoni digitali, rridu nieħdu l-passi biex tassew nħolqu eh, suq digitali vera fejn l-innovazzjoni, modelli ta' negozju ġdid, eh, prodotti u eh, katina ta' produzzjoni ġodda ikunu prezenti. Rridu narfu l-pjattaformi u li konna skemi eh, tassu huma il-magna, il-magna ta' dan is-su eh, digitali. Eh, ma rridux konna regolazzjoni eċessiva nkella mm, situazzjoni fejn l-istat ikun qed jikmanda kollox. Eh, naħseb illi eh, iva, diġà rajna passi pożittivi u nista' nikkonforma nikkonferma illi għandkom la sħiħ tal-grupp għal biex dan illi għandna isir realtà. Aħna nappoġġaw l-implementazzjoni tal-istrateġija kollha kemm illa li xinkella ħana lura. Jekk eh, nirnexxu jew le naħseb jiddependi biss minna u nistaw narixxu narixxu issa. Mandel ebda dubju illi il-vot ta' da ħajkonferma il-mandat politiku għal-Kummissjoni biex tuża seta kollha tagħha f'dan il-qasam. Aziz eh, komissarju jekk joġbok eh, uża il-kapital politiku tiegħek illa li jixtassew qegħdin eh, f'ġerja kontra il-ħin qegħdin tard. Grazzi issa għal-minuta u nofs għannom tal-NGL Sinur Ernst, nishtiq l għonet nir-ingrazzja reporters, kooperazzjoni ta' sew, eccellenti għal volja, rapport mhuwiex wieħed evidenti. Ma nafx jekk il-pjanijiet tal-Komissjoni mhumiex biżejjed biex niżguraw aċċess indaqs għal kulħadd ehm, f'dan is-suq uniku diġitali. Milli nista' nara dan għadu mhuwiex garantit irrit ikonna il-konfident, irrit ikonna l-fiduċa tan nies ma rridux nieħdu l-affarijiet eh, bħala evidenti il-konsumaturi mbara jrid ikunu magħhom imserraħ fuq il-privatezza u fuq id-drittijiet fundamentali tagħhom naħseb eh, dik hija xi ħaġa li dejjem irridu nżommu f'moħħna tul dawn id-diskussjonijiet fuq eh, dan ir-regolament id dinosauru li huwa l-geoblocking naħseb irridu nħalluh fejn f'postu ġifieri eh, fil-mużew. Geoblocking eh, ma jgħinx għad diversità kulturali, għal kontrarju eh, dan jaġixxi kontrih huwa jwassal ukoll l downloading illegali aħna inna favur uh, software bxejn eh, sam il-bidonet eh, sfortunatament eh, pero din l-idea miex appoġġata bizzejiet. Il-telet punt l-izvilup tal-broadband nafu li hemm ħafna xogħol li għad irid isir. U fl-aħħar mill-aħħar mingħajr neutralità vera tan-net tal-internet eh, dan kollu ma jistax ikun realtà. Issa sinjura reda għannom tal-ħodor għal minuta nofs. Grazzi, eh, grazzi Sor President, eżis kollegi, Iva, aħna għadna illi qed nitkellmu fuq suq uniku digitali, ma jekk eh, ma nwaqqawx il-frontieri, jekk ma nirskambju veri ta' prodotti u servizzi, għal xejn jekk ma narawx li eh, jkun hemm empowerment għal ċittadini tagħna u mhux biss għal ħut minnhom, allura għal xejn irridu naraw illi mhux biss eh, suq jew kellha impriżi li tifittxu biss il-profitt li eh, irridu jiggwadanjaw, irridu konna soluzzjonijiet bbażati fuq pereżempju open source software li jippermetti wkoll iktar sigurtà. Naħseb li kunem hemm konnettività wkoll anki f'żoni remoti. Fl-aħħar mill-aħħar li jkun hemm eh, finanzjar ta' soluzzjonijiet eh, innovativi. L-internet eh, għal kulħadd fl-aħħar mhux l-inqas huwa importanti ġifieri iva jrid ikun hemm regolazzjoni biex naraw li l-imprizi isarħu drittijiet fundamentali ta' ċittadini, ma' memx għalfejn noqogħdu nifintaw kollox mill-ġdid f'ċertu setturi diġa għanna regolamenti li qed jaħdmu e, u rridu sempliċement naraw li ma jkunniex e, sistema fejn sempliċement jisu kollok shopping mall e, kbir, rridu naraw li jkun hemm kollaborazzjoni, rridu naraw li jkun hemm strateġija komuni digitali u nixtieq nalaq billi nirringrazzja il-rapporters kollha għal kooperazzjoni tagħhom. Grazzi fisem li ftit l-Onorevoli Borrelli. Grazzi, Sir President. Din dan il-rapporter iwassal għal numru ta' proposti leġislattivi li sar naf din is-sena. Jiena naħseb il-flopinjoni tiegħi li nistgħu nkunu ftit iktar ambizjużi, aħna konvinti li fit-twettiq ta' suq uniku diġitali iċ-ċittadin irid ikun fil-qalba ta' dan kollu. U jekk dan ma jagħmlux il-Parlament Ewropew li hija l kostituzzjoni maħtura mit-ċittadini tagħna. Ma nistgħux nippretendu dan se jsir mill-Kummissjoni u mill-Kunsill. Qed nistennew ukoll il-proposta ta' reviżjoni ta' telekomunikazzjoni li se tkun element essenzjali ta' din l-istrateġija. Importanti ħafna li nkunu ambizzjużi u nagħmlu biċċa xogħol tajba bini naħdmu fuq il-proposta tal-Komissjoni fuq il-bejħ online. Għadna maħniex edin nisfruttaw il-bejħ online fin unjoni Ewropea, 14% biss tal-SMEs jużaw l-internet biex ibijaw Rridu nkomplu naħdmu biex nizguraw li ċittadini u l-imprizi jkunu jistaw jixtru jibijaw online b'mod iktar sempliċi u biktar konfidenza. Qed għom jekk dwar opportunitajiet ġodda l-SMEs tagħna sabiex anke noħolqu postijiet tax-xogħol ġodda. Grazzi għal minuta fissem li jennef l-onorevoli Srożinski. Merci, Monsieur le Président. <clears throat> Grazzi, Sor President, aħna l-koll naqblu l izvilup digitali jizviluppa l-kumpanija zaru medji tkabbir kbir u jekk aħna nistgħu nafavorixxu billi nofru is-sitwazzjoni ekonomika ideali allura iva. Imma kif dejjem ngħidu eh, tippruvaw taħdmu kontrarju qed eh, nimponu qed nimponu l-affarijiet fuq eh, l-istati membri minflok eh, nifokaw fuq il-benesseri eh, ta' ċittadini eh, franċiżi u oħrajn. Aħna ta' sew inkwetati wkoll fuq il-ħarsin ta' data strateġiċi kif ukoll il-ħarsin ta' data personali. Naseb u nittama illi fil-vot ikun hemm Iva, Iva favur il-ħarsin tal-konsumaturi għal servizzi effiċenti u miftuħa l kulħadd kooperazzjoni loġistika u għall-etika ma le kontra l-interessi federalisti fuq l-interessi eh, nazjonali eh, li fil-fat eh, u ma bazzati fuq interessi ekonomiċi politiċi u finanzjari ġifiri eja ma nitollu xaġa tajba billi nħasru l-valur tagħna. Grazzi għal membri mhux affiljati l-Onorevoli Corvin Mikke. Jekk jogħġbok. Grazzi, tassaw, ma nistax fem eżaċċet jiġri hawnhekk. Kull suq huwa uniku, Hawnhekk qegħdin nippruvaw noħolqu suq uniku digitali. Dan kollu paroli fil-vojt, dan kollu paroli fil-vojt tal-Unjoni Ewropea. Middera dan se jwassal għall emancipazzjoni tan-nisa dan il-proġett. Fil-verità, Dan mhuwiex minnu għaliex inti ma tistax tkun taf min qed jaħdem fuq l-internet. Grazzi mela issa nibdew bid-dibattitu l-Onorevoli Xvab għal minuta u nofs. Jekk jogħġbok. Grazzi, tassew kollega President. Jiena u koll nishtiq nirringrazzja l-kollegi tagħna li kienu involuti f'dan ix-xogħol fisem il-PPE dan huwa rapport tajjeb ħafna, rapport wiesa u jinkludi bosta kompromessi li aħna ħafna minna nistgħu naqblu magħhom. Importanti li f'dan id-dibattitu fil-Parlament Ewropew niċċaraw il-fatt li dan huwa approċċ wiesa ħafna li ser jaffettwa ħafna oqsma politiċi u għalhekk għandna daqstant opinjonijiet differenti u l-kumitati kollha jixtiequ li jkunu involuti għaliex dan huwa qasam importanti ħafna. U se jkollu bosta implikazzjonijiet aħna kellna bosta emendi u dawn kellhom iktar impatt minn kemm ħsibna u għalhekk il-gruppi kollha jħossu li qegħdin jiġu rappreżentati. Il-big data u koll semmiet mis Boni. Importanti li kollna so intern li naħdmu u koll għal konsumaturi għal ħaddiema. Għandi minuta u nofsina jekk jek joġbok. Irridu nizguraw li nħarsu lejn l-implikazzjonijiet fiskali tas-suq tax-xogħol. Irridu naraw x'inhi tassew l-innovazzjoni u rridu nizguraw illi l-innovazzjoni ma twassalx għal xkil fis-suq. Xkil fis-suq mhux innovazzjoni, rridu nħarsu għalhekk lejn il-politika fiskali u noħolqu bażi li fuqa inibnu su sot. Grazzi tassew kollega ġvab jiddispjaċini kontadni kamet nieħu eh, il-prezidenza u ma rajċ eh, li ħina allokat għalik sewwa. Grazzi l-onorevoli Nika għall-SND. Sur President, biex jkollna suq digitali tas sew integrat, irridu ninvestu fl-infrastruttura eh, u komunikazzjoni veloċi u high speed fiż-żoni rurali u remoti. Għalek jiena kontra l blokkar ġeografiku li mhux ġustifikat għandna bżonn miżuri ambizzjużi u speċifiċi biex intejbu l-aċċess għal prodotti u s servizzi billi neliminaw il-geoblocking u il-diskriminazzjoni għabbażi tal-post ġeografiku jew tan-nazzjonalità tiegħek Il-Kummissjoni tixtieq tippromovi l-portabilità u l-interoperabilità. Dan huwa l-ewwel pass biex aħna nimxu iktar lejn ċirkolazzjoni ħilsa tal-kontenut u s-servizzi li wieħed jikseb b'mod legali u anke għal aċċess għal abbonamenti b'mod transkonfinali. Ma nara l-ebda kontradizzjoni bejn il-prinċipju ta' territorjalità u it neħja ta' ostakli. Grazzi tassew l-sur Nika naddu għall-Onorevoli Henkel għal-minuta u nofs. Fisem li sijar. Grazzi tassew, sinjuri. Qabel ma tħalt fil-politika sentejn ilu jiena ħdimt ħafna f'dan is-settur. 25 sena ilu jiena waqaft terminals għal kumpanija tiegħi. Imma dan irċieva ħafna oppożizzjoni minn persuni f'dan is-settur anke mill-Knisja u mill-Midja li jina qed nipprova nintroduċi il-computers, ġifieri kultant inti trid tipproteġi l-ċittadini mill-li jkunu sfruttati imma hemm ċertu aspetti illi jridu nippruvaw nduru magħhom. Kulħadd irid isemma leħnu. u e, din hija xi ħaġa negattiva f'dan is-settur. Jien naħseb l-inizjattivi propri iwasslu għal iktar kreattività aktar mill meta jindaħal l-istat wis intħil tal-istat jista' jagħmel ħsara l-kumpaniji tagħna il-suq digitali Ewropew eh, waqa' ħafna lura minn dak tal-Istati Uniti u anke tal-Asja dan l-aħħar dan għaliex ma tajni ma afdajniex biżejjed iċ-ċittadini tagħna u għaliex lil kumpaniji tagħna ma tajnihomx biżejjed eh, lok fejn jistgħu jaħdmu maħniġ qegħdin nagħtu lok għal kreattività li hija meħtieġa f'dan is-suq uniku diġitali. Jiena nemmen illi l-Ewropa l-Ewropa ma tistax tkompli toħloq dawn l-ostakli. Grazzi. Tieħu eh, mistoqsija, Misturja Konsari, jekk jogħġbok. Grazzi, Sur President. Il-mistoqsija tiegħi hi. Inti qatt illi l-Ewropa ta' għalura, għax ma afdajniex li ċittadini u l-negozji. Jim sebx li din hija il-problema l-analiżi ġenerali hija illi aħna qegħdin naqgħu lura għax għandna 28 stat membru li kull wieħed għandu il regoli tiegħu ta' protezzjoni tad-dejta u l-regoli tiegħu tal-aspett digitali. Jien naħseb li din hija l-problema. It-tweġiba għan mistoqsija ta' l onorabli Konsari. Iva, għandek raġun. Dan ukoll huwa parti mill-problema, ir-raġuni prinċipali iżda hija illi aħna fl-Ewropa ma ħadniex bis-serjetà il-dawn il-programmi il programmi ta' aspet digitali għandek eh, Oliver T. Siemens, Boro, u kompaniji oħrajn. Dawn kollha sparxew. Grazzi għajt il-President. Jina nipermetti li kollna blue cards, imma inti kollok bis 30 sekonda biex tressa il-mistoqsija u 30 sekonda biex twieġeb għalhekk ikolli nieħu il-mikrofonu. Għax ninkella ħadd ma jkunx jistgħu jagħmel mistoqsijiet. Grazzi l-Onorevoli Tum. Eżis kollegi, il-koll kemm aħna naqblu l-ħajja tagħna qed issir dejjem iktar diġitali. Il-electronic government dawn affarijiet kollha qed isiru parta mill-ħajja tagħna. Iżda l-politika tagħna mhux dejjem tkun waħda aġġornata u numru ta' stati membri mhux sejrin tajjeb. F'pajjiżi fl-Estonja tista' twaqqaf kumpanija online f'nofsija u tmexxija bl-internet minn fejn trid fid-dinja. Imma r-reġistrazzjoni online tal-kumpaniji mhijiex disponibbli fl-istati membri kollha. U ħafna minn min reġistri jaċċettaw biss firma firma u mhux dik diġitali. Iżda xorta l-Estonja hija limitata fl-Unjoni Ewropea u anke fil-Parlament Ewropew fejn qed jiġi diskuss dan is-suġġett importanti eżis kollegi l-Kummissarju ansib semma 16 il-punt li fih nistgħu naħdmu fuq din il-kustjoni imma għadna rridu nindirizzaw kustjonijiet bażiċi biex niżguraw l-suqnuku diġitali jaħdem kif suppost. Grazzi tassew. Grazzi tassew, onorevoli Tum, naddu issa għall-onorevoli Silikiotis. Grazzi tassew, Sur President, Il-suq uniku digitali huwa ibbażat fuq teknoloġiji ġodda għal benefiċċju ta' kulħadd ta' ċittadini kollha tagħna. Ma nistawx nippromovu biss il-profitti tal-kumpaniji kbar għaliex inkella komplu dejjem inżidu il-profitti fil-bwit tas-soltu, iżda mhux fil-ċittadini tagħna l-SMEs iridu jiġu appoġġjati, drittijiet tal-ħaddiema tal-konsumaturi jiġu rispettati. Irridu għalek nerġgħu nħarsu lejn l-anijiet ta' din l-aġenda ta' soqnuku Digitali biex naraw illi nilħqu l-anijiet u xewqa ta' ċittadini tagħna. Permezz ta' dan lat irridu nikkontribwixxu sabiex insaħħu id-drittijiet tal-ħaddiema u tal-konsumaturi. Ridu għalhekk niżguraw illi ikun hemm aċċess għall-internet b'xejn u ħieles. It-teknoloġija tittiġi sfruttata b'tali mod biex l-SMS jimxu l-qoddim, mod partikolari f'dak l-għandu x'jaqsam mal-aċċess għall-finanzjament u anke biex huma jkollhom postom fis-suq Għalek, aħna f'dan is-sens aħna ressaqna l-emendi tagħna. Grazzi tassew, onorevli Silikiotis, issa għal-minuta u nofs tal-onorevoli Tarand. Aħna Jina bħala viċi president tal kultur disabilta f'dan il-parlament qed nħoggos nisma li qed jiġu indirizzati ċertu tħassib tal-persuni f'diżabilità, pereżempju l-aċċessibilità u l-esklużjoni, l-isfidi li għandhom dawn il-persuni f'diżabilità u l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol. Apparti minn hekk, ir-rapport jidentifika l-fatt illi l-istrateġija tal-Kummissjoni tal-Nuħu Digitali ma tiżgurax li kunem aċċess illimitat għal persuni b'dizabilità għal teknoloġija digitali kollha. Għam nuqqas partikolari fuq l-aċċessibilità u l-interoperabilità dan mesna sħaqna fuq iktar, per eżempju, li konna software għal dawk li huma omja jew li għandhom naqqas tasmih Iżda dan ma jagħmilx sens jekk ma jkunx interoperabbli ma' sistemi differenti. Din waħda mir-raġunijiet għalfejn għandu jkun hemm standards ħilsa miftuħa għas-suq uniku diġitali Ewropew. Sur Kummissarju, dan ir-rapport għandu erba paġni u nofs għal ta' referenzi għaddu ta' temmin kolla ta' referenzi dwar liġijiet oħrajn fejn mhux qed jiġi użat Fej mhux qed jiġu użati u sfruttati kif suppost. Jekk joġobkom ippruvaw iblu l-affarijiet u għamlu differenza. Grazzi tassew, onorevoli Taran, dandu issa għall onorevoli mm, Anzi, l-onorevoli Malettiċ għandhom mistoqsija għalli. Grazzi tassew. Grazzi għal rapporter illi għamel dan il-rapport bilanċat. Il-President jinterrompi l-Sur Zullo mandekx il-mikrofonu għalissa Zullo, għaliex għanna mistoqsija permezz tal-karta blu l-onorevoli Maletic. Grazzi tassew, l-Estonja hija waħda mill-pajjiżi fuq qudiem fis-servizzi elettroniċi fl-aspetti kollha differenti. Nixtieq inkun naf Kif tissuġġerixxi illi għandna nejnu l-istati membri l-oħra li huma inqas żviluppati f'dawn l-aspett? X'mekkaniżmi għandhom jiġu użati biex ikun hemm din il-bidla? U biex immexxu l-qudiem dan is-suġġett importanti tat-tisħiħ tas-suq uniku diġitali. Grazzi. It-tweġiba issa għal mistoqsijiet l-onorevoli Malitiċ. Jiena ma naħsibx li nistan wieġbek is-sur ansib li ilu disa snin jaħdem dan l-aspet naħseb iktar jista' jwieġbek minna naħa tiegħi naħseb li jekk hawn xi ħadd li għandu interess f'dan is-suġġett jistgħu jiġu għanna u jisaqsuna aħna qatt ma nirrifjutaw l-inwiġbu. Grazzi, issa għandek il-mikrofonu sur Zullo. Grazzi, Sur President. Grazzi li rapportez għax-xogħol li huma għamlu fuq dan ir-rapport bilanġat u li nistgħu naqblu mal-maġġoranza tiegħu. Jiena naħseb li importanti ħafna li fix-xogħol tagħna identifikajna tliet pilastri importanti biex natwaw din iċ-ċittadinanza diġitali. L-ewwel l-ugwaljanza. Jiġifieri l possibilità li jkun hemm id-drittijiet għall-utenti kollha kemm dawk online kif ukoll dawk offline. Irridu ukoll għal dan il-għan neliminaw il-diskriminazzjoni kollha li tista' teżisti mod partikolari dik ġeografika. Anke l-parteċipazzjoni irridu niskuraw li iċ-ċittadini, l-amministrazzjoni u l-imprizi jaħdmu biex jagħmlu skambju ta' informazzjoni u bidan nistaw ikun iktar effettiv. Imbagħad għandek il-kunċett tal-fiduċja. Fir-rapport aħna restaqna numru ta' strumenti sabiex iċ-ċittadini u l-utenti jipparteċipaw f'dan is-suq. Iridu nisqu wkoll illi dawn l-istrumenti iridu jkunu nafu li jeżistu. Grazzi Onorevoli Zullo, Onorevoli Kappel. Grazzi tassew, Sur President, Kommissarju. L-ekonomija diġitali hija importanti ħafna fil-ħolqien tax-xogħol fl-Ewropa. Għandna iktar minn 400 biljun euro f'dan is-settur u numru ta' xogħlijiet ukoll. Nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni tal-li jirnexxila twassal għal dan il-għat ħafna. Komitati kienu valuti biex ħriġna b'dan ir-rapport bilanċat. Dan huwa rapport bilanċat li nistgħu aħna naħdmu bih Iżda, nixtieq ngħid illi għandna din, din il- irridu nirregolaw kollox. Il-medja, telekomunikazzjoni, il-pjattaformi, li konna iktar regolamentazzjoni mhux neċessarjament xi ħaġa pożittiva, għalhekk jien għodu attenti qabel ma noħolqu regolamentazzjoni ġdida. Apparti minn hekk li kompetizzjoni l-investiment biex ikollna l-infrastruttura għal broadband dan dejjem ser iwassal għal iktar Anzi, il-President jaqta' il-mikrofonu li kallima l honorable Kapen Nattu għall-Onorevoli Karinċ għax l-Onorevoli Kovac mhux preżenti. Komissar, kollegi. Grazzi, Kommissarju, kollegi. Issu uniku, digitali, isem sabi ħafna liħ. Kollega maħna nifmu dwar xiexinu, ma n-nisem barra jifmu. Ejja nħarsu minn perspettiva prattika. Kollega maħna nistaw morru natur natu kas Munich biex niklu hemmhekk it-salzet famuż li għandhom nistgħu morru Riga, nistgħu morru Stokkolma u nistgħu nieħdu t salset minn jien ikun ikluħ postijiet oħra dik għax ħaġa normali. Imma fl-istess ħin minn Riga nista' inħallas biex nara kontenut fuq it televizjoni imma ma nistax imbagħad naraħ Munich u laqas Dublin jew x'imkien ieħor. Għaliex, għaliex għall-affarijiet fiżiċi tangibli dawn nista' nagħmluh. Irnexxielna eh, inneħħu l-fruntieri imma fl-istess ħin is-suq diġitali li qed isir dejjem importanti għall-ekonomija għad għandna daw l-ostakli minħabba eh, drittijiet tal-awtur, minħabba brevetti, etc. Mela x'għandna bżonn nagħmlu, għandna bżonn inneħħu dawn l-ostakli u naraw illi drittijiet tal-awtur u l-brevetti applikaw fl-Ewropa kollha biex ma jkonniex bżonn immorru Munich biex niklu t tan tajjeb li għandhom. U fl-istazzjoni għadu ridikola li biex nużaw ċertu kontorju tal-internet rridu kunu ximkien partikolari, grazzi. Onorevoli Karins, taċċetta mistoqsija? Onorevoli Karins, taċċetta mistoqsija? mill-Onorevoli Sanje. Grazzi, President. Hemm xi raġuni partikolari għalfejn inti qed issemmi din il-lista sħiħa ta' aspetti ta' soq digitali, din l-lista siħa ta' vantaġġi? Għalfejn? Għalfejn dejjem immorru u ma nsemmux it-taħriġ din hija xi ħaġa li nixtieq insaqsik. Eh, Kolleg, paldies per jautajmu. Eh, Kollega, grazzi ta' din il-mistoqsija. Mela, jekk kan nitkellmu dwar is-suq uniku, dwar is-suq uniku digitali, mill-perspettiva tal- PPE, l-argument tagħna huwa illi rridu inneħu l-ostakli kollha eh, fi kwalunkwe għasan, fi kwalunkwe sfera, jekk hux uniku digitali dan huwa importanti anka għal skopijiet edukattivi, ġifiri għal l-oġġetti u anka l-servizzi, ġifiri l-grupp tana jgħid li rridu neħu l-ostakli. Grazzi l-Onorevoli Karins għal minuta l-Onorevoli Geringer de Odenberg. Grazzi, President. Su uh, uniku digitali integrat huwa wieħed mill-prioritajiet prinċipali tal-Kummissjoni Ewropea. It-teknoloġiji digitali joffru opportunitajiet kbar fil sabiex inżidu l-impjiegi u noħolqu l-kompetittività. Jista' jkun hemm kabbir ta' 415 biljun euro. Però l-problema hekk hija illi hemm eh, regolamenti stretti ħafna fuq il-swieq ta' telekomunikazzjoni, hemm ukoll kwistjonijiet ta' ta' drittijiet ta' awtur. Hemm bżonn ta' bidla fl-imġiba tal-konsumatur, hemm bżonn ta' riforma tal-liġi ta' drittijiet tal-awtur sabiex inkunu nistgħu nilqaw għal rivoluzzjoni digitali. Dan għaw bżon new meħtieġ għal anzi hemm bżonn illi il-drittijiet tal-awtur ikunu uniformi kullimkien. Grazzi l-Onorevoli Geringer, l-Onorevoli Dalton. Grazzi President, il-rivoluzzjoni digitali waslet din se titrasforma l-aspetti kollha tal-ħajja bl-istess mod kif għamlet l revoluzzjoni industrijali u agrikola. Din ser tibdel il-mod kif aħna nejxu kif naħdmu, ma biex nieħdu vantaġġ minna rridu narfu li għandna suq globali. Hemm 3 biljun ruħ li huma eh, maquda flimkien qed nitkellmu hekk dwar suq globali. Allura m'għandniex eh, mhux m'għandniex għalfejn noħolqu ostakli. Per eżempju, dan id-dibattitu jistaw jarawh madwar id-dinja sa' l-kontenuti li nixtru ikun imblukkat fuq l-internet. Allura kollok bżonn tixtri xi ħaġa oħra biex tkun tista' tisblukkah. Allura jina naqbel mal-proposta ta', ta portabilità iżda m'għandniex bżonn liċenzi pan-Ewropej. In-nies għandhom bżonn jaqsmu l-affarijiet ma' xulxin u għen nibnu ehm, swieq li jkunu globali. Iżda sabiex nisfidaw l-interessi tal-negozji iridu ninvestu f'dan. Ejja ma naqtawx l-Europa jekkux fil-qasam tal-cloud security, tal-ekonomija kollaborativa, ecc. ġeja din it-tsunami digitali lejna, ejja inkunu nafu nieħdu vantaġġ minna. Grazzi lill-Onorevoli Dalton, minuta u nofs Onorevoli Peterson. Grazzi. L-ewwel net, ringrazzja l-żewġ relaturi tal-ħidma tagħhom fuq dan il file tant importanti. Hekk kif illum iżjed wisjed Ewropej eh, jisaw l-internet għanna problemi ġalta qoddimna, per eżempju kif nistaw nipproteġu l-informazzjoni tagħna, kif nistaw eh, nħarsu lilna nfusna minnajr ma nikkompromettu id-drittijiet fundamentali tagħna u id-dritt illi wieħed jesprimi ruħu. Hemm lodda tal-encryption illi toffri privat ċertezza u li tassigura livell ta' sigurtà. Għana tinsejħu sabiex nipprevenu il-ċensura u sabiex ma nikkompromettux il-dritt tal-espressjoni tagħna fuq l-internet billi nillimitaw responsabilità tal-provedituri tal-internet. nix eh, inġalu l-pjattaformi fuq l-internet illi jgħodu dawn il-ħin kollu jagħmlu monitoraxxa pjattaformi għal kontenut illegali mandux ikun hemm sostituzzjoni tal-awtoritajiet tal-infurzjar tal-liġi, irridu niftakru wkoll li għalkemm qed nitkellmu hekk fuq is-suq uniku diġitali tal-Ewropa, aħna m'għandniex eh, aħna ma nillimitawx l-imġiba tagħna fuq l-internet għal pjattaformi Ewropej biss, allura irridu naraw li jkun hemm trasferimenti ta' data internazzjonali sikuri. Allura jiena nħeġġeġ li jkun hemm ftehim tal-inqas mal-Amerikani dwar dan sabiex ikun hemm ċertezza legali għal konsumaturi u għal negozji Ewropej. Grazzi lill-Onorevoli Petersen, l-Onorevoli Maxtal Kalminuta. Grazzi, President. Kif smajna l-internet issa huwa mezz prinċipali ta' komunikazzjoni. Iżda, hemm numru ta' ostakli. Għalkemm il-grupp tiegħi il-gwe jappoġġa s-suq uniku diġitali nixtiequ nixbdu l-attenzjoni dwar ċertu kwistjonijiet illi jridu nelbu. Per eżempju, il-protezzjoni tal-data, protezzjoni konsumaturi meta eh, dawn qed jixtru affarijiet fis-suq uniku jew inkella jagħmlu użu milli government hemm ukoll kwistjoni eh, minħabba ċertu nies illi jaħdmu mid-dar permezz tal-internet u aħna rridu naraw li nħarsu drittijiet tagħhom ukoll. Issu uniku digitali għandu jkollu dimensjoni soċjali, grazzi. Grazzi l-Onorevoli Maċtalka, l-Onorevoli Raimon. Grazzi, President. Nixtieq nagħmel punt ġdid għalkemm issa tħallna sew fil-dibattitu dan mhuwiex din mhijiex biex diskussjoni ekonomika u dwar is-suq intern u diskussjoni m'għandniex nillimitaw dwar dak biss. Irridu nitkellmu dwar anka il-drittijiet taċ-ċittadini tagħna mhux biss ta' konsumaturi, l-imblukkar ġeografiku għandu impatt fuq iċ-ċittadini kollha Ewropej għaliex dan jillimita l-kontenuti li jistgħu jaraw. Qed nitkellmu hekk dwar in-nuqqas ta' aċċess għal konsumaturi nuqqas u kol dwar il-ħelsin tal-espressjoni. Għawek aħna nistaw najdu kollox u kullħat għandu opportunitajiet indaqs, il-dinja bidlet qabel kont tista tipproduċi ċertu kontenut u tiddeċidi min imbazzar jikkun jikun smaħ. Imma issa l-libertà tal-espressjoni eh, hemm situazzjoni differenti f'dan il-qasam m'għandniex nipprevenu milli nies ikollha aċċess għal ċertu kontenut. Grazzi lill-Onorevoli Raymond e l-Onorevoli Parker. Grazzi President, il-diskussjoni u votazzjoni fuq dan is-suġġett illum hija biss ħela ta' ħin. Mhux biss għaliex jiena ma naqbilx ma' ħafna affarijiet dwar il-ħolqien ta' suq uniku diġitali, imma nkaliex qabel ma' dan ir-rapport res għal votazzjoni il-Kummissjoni kienet diġà qed taħdem minn wara l-kwinti sabiex taffef eh, eh, eh, taddi leġislazzjoni biex tasal l għanijiet tagħha. U peress li hemm din il-ħeffa isiru żbalji u aħna l-konsumaturi u negozji tal-Ewropa imbagħad irridu nġorru l-biss ta' leġislazzjoni ħażina. Per eżempju kien hemm bitla fil-leġislazzjoni dwar is-servizzi digitali. Hija skema li ħarġet bija il-Kummissjoni ċertu nies li m'għandhomx esperjenza dwar kif eh, jaħdem negozju. Issa sena wara din il-proposta ġalet il-ħafna negozji fl-Ewropa illi iwaqfu il-negozju tagħhom fl-Ewropa. Iżda minn flok il-Kummissjoni tammetti li dar rapport ma rnexxiex, il-Kummissjoni sa se tranda li tajt li kienet suċċess Ekki fil-kredibilità t unjoni edha f'livell baxx u imbarazzanti illi eh, naraw rapport pajdan jien għata il-mikrofonu tal-kellima. Grazzi l-Onorevoli Parker, l-Onorevoli Ferhejen. Issu uniku digitali u essenzjali għall-svilupp ekonomiku tal-Unjoni Ewropea għandu ħafna potenzjal anke biex u kontenut kreattiv. Dan il-potenzjal irridu nisfruttaw sabiex naraw li nżommu id-diversità fl-Ewropa, sabiex nespandu d-diversità u sabiex naraw li nkunu staw nsostu din l-ekonomija digitali. Din għandha ħafna diversità u maturi kbar u żgħar. Il-konverġenza fl-Ewropa għamlet ħafna tibdil fil-mezzi ta' xandir ukoll. Fil-qasam tal-mezzi audiovizuali kien hemm distinzjoni bejn eh, mezzi ta' xandir lineari u dak mhux lineari. Imma dak kien fil-passat, issa rridu nagħmlu li konna standards minimi għas servizzi audiovizuali sabiex l-atturi kollha jkun jistgħu japplikaw l-standards bl-istess mod u ma jkunx hemm impatt fuq il kompetitività Il-Kummissjoni tisħaq illi l-Istati membri għandhom jintroduċi dispożizzjonijiet apposta sabiex jassiguraw illi il-mezzi audiovizwali jiġu imħarsa fil-interess tal-pubbliku, mbagħad għandna wkoll il-protezzjoni taż-żgħażagħ l-istrateġija tittelimina l-ostakoli f'dan il-qasam. Il-portabilità essenzjali u l-aċċess legali l kontenut għandu jkun possibbli ma ninsewx ukoll il-affas għal li hemm bżonn sabiex il-kontenut Eh, audiovizwali ma jkunx meqrut. Meta nitkellmu dwar intermedjari dwar il-plattaformi, u għawek kien għata mikrofonu tal-kellim. Grazzi, signora Ferrajn, l-onorevoli Toshenovski għal-minuta. Kolleg, kollegi, Pala rapporter tas Soċjalisti Demokratiċi fil-Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili jiena iġġiliet sabiex ikun hemm Eh, rapport dwar is uniku digitali kemm jista' jkun tajjeb għal ċittadini, għall innovazzjoni u għall ekonomija Ewropea. U importanti għal kumpaniji żgħar li jkun jistgħu jikkompetu ma' dawk il kbaru biex joħolqu anke impjiegi. Hawnhekk pass tajjeb il-qoddim għall intraprenditori Ewropej u hemm ħafna potenzjal għal pajjiżi bħal pereżempju Rumanija. Fl-istess ħin importanti illi il-privatezza u l-data personali tkun imħarsa leġislazzjoni Ewropea u teknoloġija trid tkun infasla ehm, anka madwar il-privatezza personali u il-data personali. Dan huwa importanti b'mod partikolari meta jkun hemm trasferiment tad-data għal pajjiżi terzi. Is-suq uniku diġitali għandu potenzjal kbir għall-Ewropa u dan għandu jiġi implementat b'mod korrett. Grazzi. Vielen Dank, Herr kolleg. Grazzi ħafna. Eh, Sur l-Sur Toġanowski, permettili. Nista' insaqsik is-Sur Bonanno għandu mistoqsija jekk joġbok Sur Bonanno. Grazzi ħafna. Nixtieq insaqsi lill kollega meta jitkellem fuq is-sanzjonijiet importanti li huma dawn is-sanzjonijiet li ma nistgħu nadottaw minn min jagħmel użu kriminali ta' l-internet. Is-sur Pavel mhux is-sur Ċavanowski President biex inkunu għadna kollox. So, mela, għanna bżon inkunu żikuri illi In-nies illi jagħmlu l-affarijiet eh, mod intenzjonali ġifier dan trasferiment personali jiksru drittijiet ta' ċittadini hemm bżonn eh, ovvjament jiġu kastigati u naf żgur illi dan jista' jiġri għax qed nitkellmu fuq eh, l-internet imma għandna bżonn inħarsu drittijiet fondamentali taċ-ċittadini. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill kollega Pavel dispeċini kont qed ħares lejn il-sem il-ħażin. Is-Sur Pavel iva kien dan. U issa s-Sur Pavel għal minuta. <laughs> Ġajtint. int. Iva, dispeċini vera qed nagħmel konfużjoni sħiħat jajt il-President. Mela, uh, Sur President, Komissarju, kif intqal il-suq digitali importanti ħafna għal tkabbir ekonomiku madwar id-dinja kollha u waħda mill-affarijiet l-iktar importanti għall iżvilupp ekonomiku għalhekk huwa importanti illi nibqgħu proattivi fuq il-livell Ewropew u ngħinu lil suq diġitali kemm jista' jkun nixtieq nirringrazzja eh, lill-kumitati kollha għax stajna nenfasizzaw il-loqsma importanti għall iżvilupp ulterjuri tal-suq digitali u issa tibqa' il-mistoqsija kif nista' narmonizzaw il-miżati, per esempio fil-qasam ta' taxxar tista' tkun problema Pawlenija, hemm bżonn niddefendu ruħna eh, maħabba ir-regolamentazzjoni eċċessiva għanna bżonn ikonna kopertura ta' sikurtà u għaġla ta' suq diġitali. Nistaw naraw il-potenzjal kbir ta' settur eh, privat illi jagħti imbottatura l dan il-qasam. U għal daqstant għanna bżonn intaffu kull pis jew xkil Grazzi ħafna s-Sur Toġanowski għal-minuta issa s-Sinjura eh, Xake. Grazzi ħafna eh, taħt il mesċija tant eccellenti eh, tal-sur kalla sinkun nisviluppaw dan is-suq uniku digitali jew spazju uniku digitali fl-Ewropa, speċjalment dawn iż-żminijiet tant diffiċli għandna bżonn naraw l-innovazzjoni kif ukoll l-ekonomija tal-arfin. Dawn huma importanti ħafna għal dawk kollha li qed jibdew, pereżempju l-startups eh, huma jħallux is-Silicon Valley u b'dawn is-soluzzjonijiet għal geoblocking u għall armonizzazzjoni tal-drittijiet tal-awtur u tal-protezzjoni tal-konsumatur imma mod iktar importanti prinċipji pal rispett ta' drittijiet fondamentali kompetizzjoni eh, ġusta għandhom son jibqa' b'saħħithom u jnara jaraw ukoll il-rivoluzzjoni teknoloġika l-open internet, l-access miftuħ dan il-fluss liberu ta' data imma mhux Ehm, ħarsien ta' sigurta privat. U importanti mux bis ċittadini tagħna imma għal nies madwar id-dinja għalhekk għandna bżonn nipprioritizzaw il-gvernanza ta' l-internet u eh, naraw li nsaħħu il-drittijiet tal-bnedmin. Grazzi ħafna. Issa għal-minuta il-Sinjura, anzi l-Onorevoli Helme. Hemm elementi f'din il-proposta sidi se jkunu eh, favorur ħafna jiena waqt li nkun hawnhekk Brussell jew Strasburgu nkun tajb li kieku nkunu nistgħu ikonna aċċess liberu għall-internet imma nċaħdu li l-kumpaniji tal-medja risorsi biex ikollhom kontenut ġdid. U għalhekk jiena fil-parti tiegħi imħassbin ħafna illi Eh, dan il-regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea eh, mill-uċċata lejn l-eruq tas-soċjetà ħafna drabi ma tirrispettax ix-xoqqat tal-Istati membri. Hemm bżonn ta' koordinazzjoni transkonfinali biex il-komunikazzjoni diġitali u tal-Internet jaħdmu mod effettiv l-Ewropa u din il-koordinazzjoni tkun aħjar eh, jekk il-Stati membri jikoperaw ma' xulxin u mhux konna dan l-approċ ċentrali tal-Unjoni Ewropea kif qalu bosta kollegi għandna bżonn soluzzjoni dinija mhux biss waħda Ewropea. Grazzi ħafna l kollega Helma issa is signora Castillo vera minuta u nofs. Grazzi ħafna Kommissarju. And għal ħafna u jiena nixtieq nikonkretizza eh, l-interventi fuq aspett kruċali għall-ekonomija diġitali u għas-suq digitali u għalhekk il-kuntest l-iskala il-kbira fejn nistgħu niżviluppaw l-ekonomija tal-Ewropa u għandna id-data. Id-data huma importanti u essenzjali għall-iżvilupp tas-suq uniku diġitali u il-big data, l-ekim seħa big data u l-iskampju ta' dan id hija il-bażi, il-pilastru jekk essenzjali jekk irridu tant il analisti ta' data issa stess hija l-professjoni l-iktar mitluba fid-dinja u dan qed jgħidu l-studju reċenti tal-World Economic Forum. F'dan il-kuntest u għalhekk għandna bżonn nikkonsidraw il-trasport tad data għax dawn jiċċaqalqu jiċirkolaw permezz ta' networks illi huma l-infrastruttura tal-ekonomija digitali, Iġifiri il-trasport ta', data mm, u mux iġifiri eh, blajru jew bil, eh, fuq it triqatana jew fil-baħar imma permezz ta' netwerk elettroniċi. U għalhekk għannum bżon għatu priorità għall iżvilupp ta' dawn il-networks mobli permezz ta' politiki li jkunu favur l-innovazzjoni l investiment f'kuntest ta' suq kompetittiv. Grazzi, President. Grazzi ħafna l kollega del Castillo Vera. Issa, il signora Senalova għal-minuta. Grazzi ħafna tal-tajtni l-kelma, President, Komissarju, kollegi, qed titkellem bħala shadow rapporter tal-Komitat Tran. Bħal muma fuq smoħra, hemm sfidi ma' opportunitajiet marbutin ma' suq uniku diġitali trasport huwa wieħed minn dawn l-osma tal pioniri eh, li huwa wieħed eh, minn tal-antik ngħidu hekk. U għalhekk id-diġitalizzazzjoni ġġib ma' aktar sigurtà, iktar kumdità meta wieħed jivvjaġġa biex eh, turizmu jkun iktar effettiv u l-sfidi marbutin mal-edukazzjoni, eh, l-ħiliet u anki dawk li ma marbutin mal-aċċess għal teknoloġiji l-ġodda huma kollha importanti għal settuta trasport, speċjalment il-ħtieġa biex ma noqogħdux nibnu iktar ostakli, nissu noqogħdu nitkellem fuq diskriminazzjoni mħabba ehm, il-ġeografija imma ma nistawx nitrattaw id-dinja offline u online b'mod differenti na kontenta illi dan il rapporti konsidra dan il-fattu nixtieq nirringrazzja l Sur Kalla sul l Gebhardt Gephardt xogħol eċċellenti tagħhom. Grazzi ħafna l sinjura Senalova issa għal minuta il sinjura Adinolfi. Grazzi ħafna President, eżis kollegi dan il-fajl jibqa' skonti eh, opportunità li tlifna u għalhekk għandna bżonn nissimgħu eh, anke mill-lat eh, tal-unions biex nisfruttaw il-potenzjali li dan joffri u għalhekk ma nistgħux ma npoġġux ċittadini fil-qofol ta' dan il-fajl. Jiġifieri il-punt fokali ta' dan dibattitu il-qalba ta' dibattitu hemm bżonn tkun persuna umana, jiġifieri anki s-sensila sħiħa ta' drittijiet tal-bniedem sanċiti mill-Unjoni Ewropea u għalhekk id-dritt tal-privat ċertezza, diskrezzjoni, għat taħriġ għal eh, non-diskriminazzjoni biex nagħti ftit eżempji kif ukoll it-twetti effettiv ta' suq uniku diġitali li jiftaħ il-bib beraħ għall-ekonomija Ewropea imma ta' spiss qed nara illi dan is-suq diġitali uniku narawh biss bħala opportunità ta' tkabbir ekonomika li għaxa xi ħaġa fl-opinjoni tiegħi nistgħu niddiskutu fuqha dubjuża jiena u inqas bħala eh, tkabbir demokratiku u soċjali. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna lis-Sinjura Adinolfi, issa is-Sinjura Komi. Grazzi ħafna, President. Eżis komissarju, wara xogħol tajjeb ħafna tal-Parlament naslu għall-approvazzjoni ta' dan il-rapport tant importanti illi jirrappreżenta uh, eh, risultat tajjeb l-ewwel pass ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq zaqna veru nistgħu dejjem intejbu l-operat tagħna żgur mhux forsi dan huwa riżultat demokratiku ħafna għax huwa riżultat ta' diskussjoni wiesa mod partikolari bil li kien hemm interessi ħafna li ġew konsidrati u anki perspettivi differenti jina para rapporter għal strateġija tal-benu tal ta' servizzu tas suq uniku digitali jina nista' naqbel mal-proposti tal-President Juncker biex il-priorità politika tas suq uniku digitali ikunu eh, il-punti l-iktar importanti ta' din, ta din il-Komissjoni u naħseb li għabadna triq tajba imma għanna bżon inkomplu dawn huma kollha setturi eh, essenzjali bħal geoblocking, id-drittijiet tal-awtur, il-qafas għal telekomunikazzjoni, għal media, għas settur audiovizuali, ma nixtieqx nagħmel lista twila imem hemm ħafna suġġetti eh, fuq l-agenda tagħna. U għalhekk il-ħajja ta' kuljum hija marbuta mad-diġitali ma nistgħux nagħmlu inqas minn hekk. In-nies professjonali, l-imprenditturi, l-assoċjazzjonijiet u l-entitajiet pubbliċi u marriċ nkunu barra minn kompetizzjoni tista' tkun waħda transversali ma' l-istati membri oħra, per eżempju anki stati li mhumiex stati membri pal istati Uniti li huma avvanzati ħafna u għalhekk jiena nifraħ li rapporter u ħanimxu l-qoddim. Grazzi President. Grazzi ħafna l-Sinjura Komi, issa għal minuta il-Sinjura Styler. Nixtieq nibda billi nawgura l-Sinjura Gebhardt eh, l-birthday awguri għal qed snina illum ċabċipa il-suq uniku digitali u mimli potenzjal u għanna 500 miljon ċittadin, 28 pajis u valur ta' xi 400 biljun euro. Imma fuq l-aċċess, fuq il-mentalità, fuq il-ħiliet għandna bżonn inkunu nafu jekk wieħed jgħid fil-Highlands tal-Skozja jew fiċ-ċentri urbani ta' Glasgow wieħed irid jkollu bil-fors aċċess għal broadband imma jrid ikun hemm aċċess irid ikunu prezzi ta' abbordabbli, jrid ikun hemm il-kwalità u fuq il-ħiliet għandna bżonn niżguraw illi ma jkun sem dan l-iskart tal-ħiliet, hemm bżonn niżguraw l-ċittadini kollha jkollhom il-ħiliet tal-ICT il-500,000 eh, impjiegi Eh, battala fir-Renju Unit se jikbru sal-2020 għal 171.000 u għalek għanna bżon naraw l-industrija ta' rivoluzzjoni digitali għanna l-potenzjal għanna bżon namlu għek. Grazie ħafna. Grazie ħafna, issa għal-minuta u nof, is-Sinjura Nibla, grazie ħafna, President. Sur Komissarju, kollegi, l-ewel net, grazzi ħafna l-rapporters u l-shadow rapporters tana u l-daw koll il ħadmu ħafna fuq dan il-rapport. Nasab dan sar tassow rapport tajjeb u nixtieq. Nawgura u koll il-Happy Birthday l-Sinjura Gebħa li għal etznina il-lum da di se tkun priorità għalina dan is unniku uniku diġitali għandna bżonn qafas biex nkun nistgħu nisfutaw l-potenzjali ta' dan is-suq għanna bżon illi naġlu, għanna bżon naġlu. 44% ta' djar mandom aċċess għal servizz fl internet maġlin u dan ifisser il għanna bżon naħmu fuq l-infrastruttura l-ewwel qabel kollox niffokaw fuq l-infrastruttura u 14% biss tal semis jibjaw l-prodotti tagħhom fuq l-internet għax hemm ħafna xkiel għall aċċess għas suq għandna bżonn innaqsu dan l ostakli Il-kollegi jitkellmu eh, qasam ta' taxxa ta' koordinazzjoni mħabba ħlasijiet tal-VAT, għandna bżonn nimsifikaw il-proċess tal-VAT, għandna bżonn intejbu wkoll is-servizzi tal-ħlasijiet biex ikunu iktar faċli u għanna bżon naraw ukoll id-direttiva tal-ħlasijiet tas-servizzi. Mill-ġdid, fl-istess waqt għanna bżon nasguraw illi konna ekosistema għal startups u għal venture capitals. Għanna konferenza ewlenija li se tiġri darwaqt, qed tiġi organizzata darwaqt fuq is-servizzi digitali u dinja xaħġa xi ħaġa li hemm bżonn ehm, li għem bżonn nibnu fuqha. għanna l-imħuħ kreattivi fl-Ewropa għandna bżonn inrażnuhom milli jitilqu l-morru l-Istati Uniti. Grazzi ħafna l kollega Nible. Issa l-minuta l-Onorevoli Toja. Grazzi, President, naħseb li l-iżvilupp tas-suq diġitali bl-impenni kollha importanti tal-roadmap għandha bħala presuppost indispensabbli l sviluppu t twettiq reali ta' su uniku integrat li opera sot tal-networks kollha ta' telekomunikazzjoni u għalhekk waqt li tistennew l-qafas il-ġdid fuq telekomunikazzjoni qed insaqsi l kummissjoni ma nitlifx qatt opportunità biex n-saqsi uffiċament biex il-kontenut tal-proposta fuq ir-regolament fuq telekomunikazzjoni jiġu onorati, jiġu implementati l-ewwel qabel kollox revizjoni tal-suq tal-, eh, tal eh, oh, grossa u nara kif nistaw nitkelmu fuq il-geoblocking fuq il-portalità tas servizzi fuq l-inrek aħna ma solvejniex il-problema li huwa wieħed mill-kriterji u sur kummissarju jiena nagħmel appelli lek mod partikolari u nixtieq fis-sekondi li għatfadalli, najt kemmu huwa importanti dan is-suq uniku digitali għas-settur tal-manifattura. Aħna għandna sensiela ta' servizzi eh, ta' digitali u tal-industrija illi tant importanti inqatat il-kelma lill-kollega eh, Toja u issa il sinjura Paunova. Grazzi ħafna, President aħna qed nagħmlu ħafna sforzi u naħdmu ħafna u iż-żmien kien limitat mill-Parlament Ewropew wera rida politika b'saħħtu eh, tiegħu biex jaslu għal suq uniku diġitali fl-Ewropa wieħed mill-proġetti l-iktar ambizzjuż tal-Unjoni Ewropea. Sfortunatament dan ir-rapport ma setax ikun ambizzjuż biżejjed imma jipprovdi eh, linji gwida utli għall isforzi tal-futur lejn strateġija digitali tal-Unjoni Ewropea. Dikta ħaġa importanti hija l-integraw is-swieq offline u online, speċjalment għal dawk li huma drittijiet u l-ħarsien għal konsumaturi dan irid ikun l-istess li kieku eh, imorru f'ħanut jixtru jew imorru online. Sfortunatament din ir-realtà ma tagħmilx parti mill-ewwel proposta leġislativa tal-Kummissjoni. Dan ikun jista' però Eh, tejjeb il-fiduċa li resta jkollu fil-beħ online fuq digitalizzazzjoni fl-Ewropa li tinkludi sforzi ta' i-gvernanza, i-saxħa, kif ukoll l-innovazzjoni fil-suq diġitali għamminja ċara illi għanna impenn lejn is-suq digitali u għalhekk għandna bżonn konna iktar fiduċa għax importanti tkabbir ekonomiku kif ukoll għal Ewropa iktar kompetitiva biż-żgħażagħ tagħna illi ikollhom preżenza imtejba fuq is-swieq madwar id-dinja nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha tiegħi mill-Kumitat Parlamentari tiegħi kif ukoll lir-rapporter. Grazzi ħafna, Sinjura Pawnova issa Sinjura Costa dak li importanti fl strategija digitali tal-Komissjoni, grazzi dan il-rapport mort partikolari u li l-kollega eh, Gephardt u Kalas mux bis favur il-konsumaturi imma li ċittadini u kol biex il-servizzi ċaqal u aħjar imma l-attenzjoni għat taħriċ kif ukoll produzzjoni tal-kontenut kulturali, kreativ, audiovizuali bħala risorsi ta' kompetitività u tkabbir. Għan il-kontest li kun deċizivi l-direttivi fuq drittijiet tal-awtur Ah, biex nkunu nistgħu niċċaraw ċerti aspetti importanti definizzjoni ta' geoblocking blocking ġustifikat il-kompatibilità bejn il-portalità u il-gvernanza territorjali fil-industrija ċinematografika, l-autorità l-awtur, kif ukoll il-distinzjoni bejn servizzi lineari dawk li mhumiex kif ukoll differenza nenta bejn pjattaformi u dawk li jipprovdu l-pjattaformi online eh, ġifiri tnejn dawk li bijaw u dak li jħalsu għalihom biex hekk ikonna dan is-servizz inkunu nistgħu nżommu diversità kulturali Ewropea. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Frau Kollegin Costa. Es folgt für eineinhalb Minuten Herr Kollege Coelho. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário, caros colegas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 l-surdanti, issa għanna l-Onorevli Gal Pelċ. Grazzi. L-ewel xtaqt qabel xejn irringrazzja l rapporteurs kif ukoll l-Onorevoli nawgura eh, l isbax xewqat l-Onorevoli Gebhardt. Għanna xol tajab ħafna unek u pala shadow jiena mis se noqgħod nifoka fuq dak kollu il-intqal, però nixtieq nifoka fuq kwistjonijiet ta' tassazzjoni. Aħna tnaqgħu lura meta nqablu il-pożizzjoni tagħna ma' dak li qed jiġri fuq livell dinji. U allura rridu naraw illi konna biżejjed salvagwardji u ħarsin na konsumatur. Akkor azt látom, hogy ez egy olyan gyűjtő fogalom. U allura irridu naraw illi ikonna situazzjoni fejn aħna nikkorreġu dak li mhux eh, mixi kif suppost u dan huwa mezz kif neliminaw burokrazija żejda hawnhekk irdu nbidlu s-sitwazzjoni biex ngħinu l-SMEs l-istrateġija interna diġitali u anki l-istrateġija eh, digitali kif qegħdin naraw illum huma affarijiet li jimxu id-tfit. Grazzi ħafna issa imiss l-Onorevoli Rozier. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter u ovvjament nagħti grazzi speċjali lil Evelyn mhux biss għax għalqet snin għar-rum imma mħabba l-appoġġ li kellna minn għandha U nixtieq nitkellem fuq dan il-qasam għax dan huwa wieħed partikolari l-Unjoni Ewropea, il-qasam tal-kultura. Huwa veru qed naraw kollha kemm aħna illi forsi jurtana illi ma nist nistawx naraw l-kultura kollum kienu imorru fejn irridu mingħajr ma nħassu. Imma pala nis responsabli aħna għanna il- għanna dritt il nitkellmu fuq il-konsekwenzi tal-aslit tagħna u għalek nsaqsu jekk ħaġa tajba illi neħu territorialità fejn artista mhux neċessarjament se jirċevi ħlas anki jekk spettatur japprezza l-operat tiegħu, it-talent tiegħu. Li huma l-konsekwenzi tal li tagħna nafu illi għanna l-internet u l-atturi tal-kreativita u l-ek responsabilta għada. Miflok nitkelmu fuq għada biss, nitkelmu fuq il-kultura fuq medda twila ta' zmenu din titkun il-priorità tagħna f'dan il-qasam. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna l-Onorevoli Rosier. Issa jmiss l-Onorevoli Klun. Grazzi President, qed nitkellem bħala Shadow għal Komitat ta' Trasport u Turizmu, id-digitalizzazzjoni u interoperabilità u anki sistemi intelligenti ta' trasport huma prioritajiet biex bekk ikonna sistemi effettivi ta' trasport għal konsumaturi u passiġġieri, għal negozji, SMEs, startups, kumpaniji gbar. Daw kolla illi edin jieċalqu prodotti u servizzi madwar l-Europa biex bekk nużaw il-kapacitajiet attwali jiġu użati b'mod aħjar biex bekk noħolqu aktar impiegi biex bekk nelbu u koll sfidi kif ukoll il-problemi mal-burokrazija zejda, speċjalment għal dawk illi waslu l-prodotti Irrid ukoll ikonna soluzzjonijiet ta' idwana biex bekk ma jkollniex vetturi li kollhom u s-sewwieqa tal-vetturi li kollhom joqogħdu jimlew ħafna formuli għadwana u mbagħad hemm ħafna kopji involuti dana jwassal għal ħafna spejjeż żejda jaffettwa l-kompetittività u bekk inaqqas il-potenzjal għal ħolqien tal-impiegi. Umbat fit-turizmu irridu naslu għal punt fejn irregolaw f'dan is-settur il-kelli ma titlef il-mikrofonu. Grazzi l-onorevoli Klun. Issa, minuta l-Onorevoli Jakonsari. Grazzi ħafna, President. Jiena naħseb li il rapporters Gebhardt u Kalas studjaw is-sitwazzjoni bċertu reqqa u issa jiena għandi interess kbir nisma' l-Kummissjoni u tajdilna l-Kummissjoni x'taħseb dwar dawn il-punti. Bekk neħtieġu riċerka miftuħa dwar l-effetti ta' l-ekonomija digitali, fuq il-kultura, fuq l-ekonomija, fuq l-edukazzjoni. Jiena naħseb li dana kollu tassew importanti. Bekk nkunu nistaw nwaqfu xi effetti mhux mixtieqa illi jistgħu jaslu mill-ekonomija digitali. Bekk neħtieġu standards tekniċi adattati biex ikonna sorveljanza l monitoraġġ ta' su digitali ċertament irridu naraw id big data, l-algoritmi u anki neħtiġu wkoll nkatru u nrawmu il-fiduċja biex bekk nittu vantaġġ ta' rivoluzzjoni teknoloġika. Grazzi. Grazzi ħafna Issa imiss għal minuta l-Onorevoli Korazza Bilt. Grazzi, Sur President. Biex ikonna su wieħed, irridu naslu għal situazzjoni ta' tkabbir fi u anki ta' aktar impiegi. Biex bekk ikonna internet bxej u globali u niliberaw il-forzi li jeżistu u neħħu xkil digitali u anki il-konfini digitali. Il-konsumaturi mandom xeħalsu darbtejn għall-istess servizz skont fejn huma jiexu fil-Europa u ma nix ikonna 28 regola differenti, irrid konna suq wieħed digitali l-konsumaturi. Jina nappoġġa dan ir-rapport għaliex l-Europa bekk issir kompetittiva permezz ta' regoli ċari u moderni, mhux billi telimina lill oħrajn Il-problema tagħna hija l-frammentazzjoni mhux l-innovazzjoni, ma rridux b'xi mod xeklu l-ekonomija, iżda rridu konna aktar trasparenza. U allura l-istess regola għanda tapplika online u offline. Nikkonkludi billi ngħid biex ikonna u koll stejjin fuq Safe Harbor, irridu tassew naraw illi neliminaw il-problema ta' situazzjoni tal-vacuum legali. Grazzi, issa imis l-Onorevoli Zorinjo. Signor President, signor Commissario, President, Kommissarju, l-Unjoni Ewropea trid toħloq su wieħed li wieġeb għal bidla digitali Min barra dan irrid ikollna bażi għal identità Digitali Ewropea biex inxerdu il-valuri komuni tagħna, il-libertà tal-espressjoni, opportunitajiet ta' aċċess, ċirkulazzjoni ħilsa ta' servizzi, prodotti, garanzija, privatezza. Neħtieġu is-sigurtà kollha meħtieġa. U allura bekk irridu nitnamlu t-traspożizzjoni ta' dawn l-elementi kollha. Ir-rapport huwa kontribuzzjoni tajba għad-direzzjoni li nixtiequ naqbdu. Grazzi lir rapporteurs nifirħilhom. Neħtieġu aktar aċċess għas servizzi u prodotti Ewropej ikonna opportunitajiet għall-investiment għall-impigi, opportunitajiet ġodda biex ikonna persuni li qegħdin iwettqu ir-riċerka u jaħdmu fl-iżviluppi teknoloġiċi Fi żmien ta' tnaqqis ta' tkabbir irridu nkomplu f'din id-direzzjoni. Grazzi. Indanka kollegi Surinju. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zorinjo. Issa naslu għal Catch the Eye. Kollegi, għandi 20 talba, inkluż bil-miktub inkluż kollegi li waslu fl-aħħar tad-dibattitu. Mela, senżom fi żmien li għandna fil- ħina dispożizzjoni tagħna se nieħu sitt kellima sitt kellimi illi maħadux, sitt kellima li maħadux sem f'dibattiti oħra dal-ħodu. L-Onorevoli Schroederin. Dziękuję vážený pane místo przedsedo Kolegyně kontracji. Grazzi. Kollegi, is-suq digitali kif is-semma kemm il-darba joffri ħafna opportunitajiet għall-iżvilupp ta' negozji, tal-kultura u servizzi. Bekk il-Parlament u l-Kummissjoni irridu jaraw li konna qafas leġislattiva tantat fil-fat dan huwa propost fil-rapport. Mbagħad hemm numru ta' prioritajiet identifikati u jina semmi t-snejn. Jinniħu pjaċir nara l-Kummissarju iffoka fuq il-ħarsin ta' drittijiet tal-awtur, il-copyrights l-aċċess għal kontenut u għad dritt għal konsumaturi tal konsumaturi għandhom dritt u kol għal kualità tal kontenut minar dritt tal-autur dan mux possibli. Bek dana għandu jkun fossi prioritajiet tana umbat il-ħarsin tal-tatfall. L-internet huwa servizz tajjeb iżda jista' jkun u kol ta' periklu. Bek il-ħarsin tal-tatfall minn l-abbuż fuq l-internet għandha tkun ta' priorità għal proposti leġislattivi li jaslu mill-Kummissjoni. Bekk nitlob il-Kummissjoni ta' melek. Grazzi ħafna. Issa, imis, l-Onorevoli Blanco Lopez. Eh, Grazzi ħafna, President. Il-digitalizzazzjoni edha takam l-Europa, għanna bżon nisfruttaw pal-Europa eh, il-potenzjal sħiħ ta' dan is-suq u għalek għanna bżon neħu dak palma minna eh, per roaming neħu kull xkil u għalek għanna bżon naċlu u għanna bżon għatu mbottatura l-industrija 4.0 eh, u ikonna network li nkunu fiduċuża li nistaw eh, nużawa biex hekk l-SMEs jisfruttaw kemm jistgħu il-benefiċċji ta' suq uniku diġitali u aħna nagħtu mbottatura nixponaw eh, l-imprenditori tagħna, l-operaturi tagħna u għalek aħna nedin l-opportunità ta' deb u l-Europa ma tistax iżom lura ma tisfruttajiex din l-opportunità. Grazzi. Danko Lopez, es folgt Frau Kollegin. Grazzi. Issa l-Onorevoli Tomasic. Grazzi ħafna. Il-potenzjal ta' dan is-suq digitali huwa enormi l-iżvilupp ta' l-e-commerce akt amministrazzjoni moderna dawn huma fost il-benefiċċji li s-suq digitali jista' iwassal mbagħad bekk importanti li konna investiment u riċerka biex niksbu dawn il-għanijiet ċertament però irridu naraw illi il-politiċi irridu li jintebqu bl-importanza li naqsu regolamentazzjoni ta' swieq biex ikonna tassew dan iżvilupp u anki tkabbir. Però hemm dimensjoni oħra, id-dimensjoni tal-kriminalità. Il-kriminalità wkoll qed tieħu opportunità tal-aspett diġitali u anki għandna il-beħ online ta' prodotti folot u l-użu tal-medja għal koordinazzjoni ta' azzjonijiet eh, kriminali. Din hija eh, xaġa komuni l il-ġurnata li konna suq wieħed digitali eh, irridu naraw mbagħad li nieħdu azzjoni kontra reati bħal dawn. Madana kollu irridu nżommu f'moħħna illi qatt ma għandna nxeklu libertajiet ċivili ta' dawk li jobdu il-liġijiet tagħna. Grazzi. L-Onorevoli Norvi Rope, Nervoli Rope. Grazzi, President, kollegi. Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar is-suq uniku ifisser illi għanna ħafna frażijiet li nilqaw ġifiri nitkellmu dwar l-impigi, l-iżvilupp tal-kummerċ, tal-VAT, eccetera. Punt importanti dawn, iżda niġbet l-attenzjoni ta'kom għal dak li huwa nieqes fid-dokument, jiġifieri l-effetti negattivi ta' digitalizzazzjoni tas swieq nix swieq lokali, ġviri jiġifieri swiq lokali qegħdin josru u t tnaqqis fil kualita u jekk nifokaw biss fuq il-VAT mbagħad ikonna affetti negattivi fuq oqsma oħra tal-ħajja tal-bnedmin. Dawn huma effetti naturali tal-globalizzazzjoni, forsi xi wħud semmoh eh, dan il-punt u jkollhom raġun jagħmlu hekk. Madana kollu jekk naraw l-istrateġija tas-suq wieħed, irridu wkoll naraw mezzi oħra biex inħeġġu liċ-ċittadini li jixtru fuq l-internet iżda għandhom ikollhom sitwazzjoni fejn jagħmlu hekk bl-informazzjoni tal-effetti fuq il-bejja żgħar. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Ruppe. Grazzi l Rope. L-Onorevoli The segmented European land il-pajsaċ frammentat ta' l-Europa f'termini tal-suq digitali juri li għadna l-bot għas situazzjoni ideali li konna dan is-suq digitali wieħed għas-seklu 21 għanna situazzjoni fejn edin ġustifikaw il-ġeob blocking u jkonna diskriminazzjoni fuq indirizzi postali jew tal-IP. U dana ixekkel il-kompetitività. Bekk il-konsumaturi Ewropej għadhom mhux situazzjoni fejn jixtru dak illi oħrajn jixtru f'pajjiżi oħra u ma jistawx jixtru kontenut li huma jixtru b'mod legali meta huma jaqsmu xi fruntiera jiena nieħu nara li rapport qed iqis li lin minn dak li niksbu fuq livell ekonomiċi għandna wkoll il-benefiċċji li niftħu swieq bħal dawn għal Ewropa multilingwali u anki biex tassew nejnu l-kulturi tagħna u anki dawk ta' minoranzi. Ħafna drabi dawn jiddependu fuq il-beħ ta' prodotti kulturali l stati fil-qrib. Grazzi ħafna l-Honorable Xogel. Issa, L-Onorevoli Grappini. Grazzi ħafna, President, Komissarju. Grazzi ħafna, nixtieq nifraħ lill-awtur ta' dan ir-rapport u daw kollha li kontribwaw għal dan ir-rapport. Iktar minn 2000 emendi jur eh, u maxxida tal-interess tal-kollegi. U għalhekk E, suq uniku digitali huwa importanti l-armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni ma tistax ħlif tkun ta' benefiċċju l-konsumatur u tal-utent bħalma leġislazzjoni kattiva, negattiva, tista' timblokka kollha u għalhekk għandna bżonn ikun iktar SMEs dan is-settur hemm ħafna x'wieħed jagħmel sur kummissarju għaddin nasbu għal iktar minn 100 biljun euro ta' tkabbir għal din it-tip ta' ekonomija. Hemm ħafna iva x'namlu u jiena nixtieq inkun naf jekk hemmx bilanċ bejn iż-żvilupp tas-suq diġitali u l-protezzjoni tal-konsumatur u sfortunatament hemm lakuni kbar Imħabba l-konnettività bejn raġuni kol tal-Unjoni Ewropea imma se nivvota favur ta' dan ir-rapport imma jmson li jkun hemm iktar armonizzazzjoni bejn il-mod kif ninvestu fl-ekonomija diġitali kullimkien fl-Ewropa. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Grappini. Das Catch the Eye. Grazie ħafna l-Onorevoli Grappini, nagħlqu s sessjoni Catch the Eye. Biex nikonkludu dibattitu issa, ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Ansip. Thank you very much, Honor. Grazie ħafna, onorevoli eh, membri, president, signori. Nirringrazzjakom il-koll għal dan id-dibattitu tant interessanti fl-Ewropa irnexxinna noħornu suq wieħed mod fiżiku biex inneħħu il-barriri l-ostakli kollha li kienu qegħdin jifirduna madana kollu dan is-suq diġitali ma jeżistix ma jeżistix u bekk l-ekonomiji tagħna qegħdin isiru aktar u aktar diġitali madanakollu. kollu allura dawn l-ostakli donnom ġejjin lura mill-ġdid u ta' kuljum dawn huma ostakli ikbar u ikbar. Bekk għanna sens ta' urġenza fil-Parlament Ewropew kif ukoll fil-Kummissjoni Ewropea. Aħna għamilna l-ewwel żewġ proposti f'Diċembru Irridu nippermettu aċċess legali għal kontenut digitali għal konsumaturi tagħna u għalhekk għamilna l-proposta ta' portabilità. Umbagħad proposta oħra il-regoli kontratwali digitali. Minn flok ikonna 56 regola differenti, aħna nipproponu illi ikonna żewġ regoli differenti li jindirizzaw il-beħ fuq l-internet ta' prodotti tangibli u l-beħ fuq l-internet ta' kontenut digitali. Aħna se nresqu l-proposta li jmiss għal dak li għandu xaqsa mis 700 MHz fi frar, f'Marzu nittamaw illi namlu l-ewwel proposta dwar l-industri, ġifiri il pakketta tal-industrija, li se tindirizza wkoll il-Cloud Communication u l-ICT fir rigward tal-standards ta' priorità. F'April nittamaw li nipproponu pjantazzjoni ġdid għal government f'Mejju, regolament tal-ħarsin tal-konsumaturi u kooperazzjoni, pakket e-commerce, miżuri fil-qasam tal-konsinna ta' pakketti u anki l-geoblocking. Junior. Għanna t-tini proposta ta' drittijiet tal-awtur dwar titjib tal-aċċess transkonfinali għall kontenut digitali, ma dana kollu se nindirizzaw u koll l-libriri, l-edukazzjoni, eccetera, eh, persuni b'disabilità u anki data mining. Umbat, f'ġunju koll, għanna proposta dwar revizjoni ta' direttiva ta' satellita u tal-kabel u anki direttiva ta' servizzi tal-medja u anki għanna il-prinċipju li se jkun parti mir riforma ta' drittijiet tal-awtur. Umbat l-aċċess għal kontenut fuq l-internet. F'Lulju għanna proposti għal PPP f'termini ta' sigurta, il-riforma ta' regoli telekom, kif ukoll nindirizzaw l-infrastruttura u f'Novembru il- moviment ħieles ta' data, revizjoni ta' direttiva tal-privacy u reġimi relatati. Kif ukoll nittama li f'Diċembru ma jkonniex proposti ġodda għabbażi ta' suq u wieħed diġitali u bekk e, nixti illi tassew ikonna kooperazzjoni li twassal għall-impur għall-riżultati biex tassew ikonna suq wieħed digitali għall-Ewropa. Grazzi. Danka komissar Ansip, Grazzi lill-Kummissarju Ansip. Naddu issa għal-rapporters biex jikkonkludu. Sinira Kallas, grazzi u grazzi għad-dibattitu. Naħseb li u importanti ħafna li bosta komizati ġew involuti fl-abbozzar ta' dan ir-rapport u taw l-opinjonijiet tagħhom ħafna membri ġew involuti wkoll. Eh, u semmaw leħinom u il-tassib li kellhom. Nixtieq semmi xi punti. L-ewwel naħseb li l-koll għandna nifmu li l-internet mhuwiex biss eh, shopping center eh, kbir għandu ħafna fatturi, innovazzjoni, eċetera. dastant li e-commerce huwa importanti ma mhijiex l-unika ħaġa U kol xi membri għalu l-mentaw, anzi li ċertu soġġetti mumiex enfasizzati biżejjed fir-rapport. Naħseb li l-iktar ħaġa importanti għali aħna nilħaqna bilanċ, ksibna bilanċ li suġġetti soġġetti kollha huma koperti u hemm bilanċ fir-rapport u semmew it-ħassib tagħhom dwar il-prinċipju dwar il-protezzjoni tad-data. Naħseb li dan għandu effett pożittiv fuq il-protezzjoni tad-data għaliex id-data mhijiex miżmuma eh, f'database waħda kbira unika imma f'ħafna databases żgħar eh, li huma jikkomunikaw bejniethom u din hija xaġa importanti Dan huwa l-mod ta' kif għandhom jazmu l-affarijiet fl-era digitali li n-nies tjiedu sib id-dejta tagħhom meta huma jitkellmu l-awtoritajiet pubbliċi. Xi oħra li naħseb li hija importanti ħafna hija li l-utenti u ċ-ċittadini ikunu fil-qalba tas-sistema u ma jkollhom kontroll dwar eh, l-ekonomija u bidliet fir-regoli eh, irrid naraw ukoll effetti pozittivi dan din eh, iżid l-awtonomija nis mux edin taħt kontroll ta' xi ħadd imma għal-jom infushom din hija xi ħaġa pożittiva li rridu niksbu u nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom. Grazzi lil Senjura Kallas sanado Assur l-Onorevoli Part. Grazie, President, u grazzi għal-awguri. Et naħdmu fuq issu um, intern digitali għanna ħafna stadji xnaddu pero. Grazzi li l-Komissjoni tal-li tatna l-informazzjoni dwar il-passi li jmiss u għahna ħerqana għal dan. President, kollegi, irridu nkunu ċari dwar punt partikolari li irridu s-suq intern uh, iżda dan mhuwiex um, l-unika mhijiex l-unika ħaġa li rridu niksbu. Hemm kwistjonijiet oħrajn importanti l-involviment ta' ċittadini jew għaliex huma kreattivi kulturalment jew għaliex huma konsumaturi jew inkella għaliex huma ħaddiema jew għaliex huma qegħdin joffru servizzi ta' tipi differenti M'għandniex ninsew dawn il-fatturi qegħdin nagħmlu xi ħaġa għad-ċittadini biex ikunu ta' suċċess biex eh, jipparteċipaw fil-komunikazzjoni internazzjonali, kompetizzjoni internazzjonali u għanna niksbu din l-opportunità jekk aħna irridu tkabbir sostenibbli u nkunu nistaw namlu xalijiet ta' kwalità għolja fl-Unjoni kollha dan huwa l-antana din hija l-isfida li għandna qudiemna. Aħna rrid ikollna wkoll livell qoli ta' ambizzjoni iktar ambizjuża mill-Kummissjoni kif qalu kollegi. Dan huwa sforz komuni li naħdmu l-kol flimkien biex nassikuraw li dan niseħ. Biex nikkonkludi nixtieq nagħmel osservazzjoni biex nipprevjeni impressjonijiet eh, żbaljati Signor Czesinski tkellmet dwar emendi kbar ħafna li eh, nizlet fil-kumitat u għamek u dan huwa il-każ iżda jekk inti tanalizza x-xogħol li sar f'dan ir-rapport, hija ma deret imkien ma attendiet l-ebda laqa Sinjura Trvinski u lanqas il-kollegi tagħha fil-grupp tagħha eh, nispera li eh, ma jkunx hemm idea falsa li Sinjor Ċesil kienet qed taħdem għaliex fil-fatt ma kienx. Grazzi ħafna, Sinjura Gaypart, hawnhekk nagħlqu id-dibattitu.